Kollegi, fil-bidu nittrasmettilkom xi informazzjonijiet. L-ewwel nett nittama li l-kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet l-oħra Ewropej ċoħe fuq dak li għandu xjaqsam mal-implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona il ġima d-dihla, issir minar distur, minar problemi. fuq dan suġġettina attiv u kontatt eh, kostanti mal-Prim Ministru tal mal-President tal-Kommissjoni Ewropea u anki tal-Prim Ministru Svedis eh, li qed jippreżenta il-President tal-Kunsill. Il-Parlament eh, lest biex jiftaħ proċedura ta' smieħ tal-Kommissarju ġodda aħna ġa lesti bħala Parlament u aħna furbajna iż-żewġ istituzzjonijiet, ċoħe il-Kussil u l-Kummissjoni Ewropea. Issa, eh, komunikazzjoni oħrajn. L-ewwel ta' Diċembru hija eh, dinja il-ġurnata dinja tal-AIDS. U aħna importanti li mhux biss f'din il-ġurnata ma spess niftakru fil-vittmi ta' din il-marda terribli. Infatti li wieħed ikun konxu jista' jnaqqas ħafna mill-sofferenzi eh, ta' dawn in-nies li jkunu morda. Eh, mbagħad se jkun hemm ukoll, eh, mbagħad se tkun ukoll anniversarju ta' ċelebrazzjoni ta' dikjarazzjoni ta' l-istqarrija tal-drittijiet tal-bniedem. Din l-istqarrija ġiet assunta mingħajr uh, vot kontra. id e dikjarazzjoni tal-drittijiet tal-bnidem hija l-ewwel arrija kbira tal-ġnus eh, uh, maquda fuq dak għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-bniedem. Niftakru nif, nixtiequ nifakru eh, li fuq din id-data importanti ħafna id-data għax din id-data u drittijiet tal-bnidem hija waħda mill-prioritajiet tal-Parlament il-testi li ġew approvati f'din il-ġurnata huma aċċessibbli. Hemm xi ħadd